eröffnet. Signori, Aziz kollegi, l-ewwel punt fuq l agenda tal li għanna qoddimna huwa l-prezentazzjoni tal-analiżi tal-Presidenza Danisa, dikjerazzjoniet mill-Kunsill.